għandna l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fuq il-konferenza dwar il-ġejjini tal-Ewropa. Ho subito la parola a nome del Consiglio. Mela fissem bil-Kunsill nibdew bil-Ministru Brinjek, Nikolina jekk joġbok. Insellem u nirringrazzja lill kummissarju Svita li qiegħda hawnhekk, il-Viċ President tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Sur President, membri onorevoli, grazzi tal-li l-opportunità biex eh, niddiskutu l-ġejjeni tal-Ewropa. Illi dawla ħarf aħħar ftit xhur verament s semmiet Hekk kif qalilkom il-Prim Ministru Plenkovic il-bira dwar il-Kunsill aħna bdejna biex xogħol biex niddefinixxu l-pożizzjoni fuq il-konferenza kif tafu il-Kunsill Ewropew tagħna ċertu gwida fuq dan l-avveniment aħna naħsbu li ta' priorità fuq din l-aġenda strateġika ta' bejn sena 2019-2024 li kienet miftema f'ġunju ta' sena li għaddiet ħalli bekk nagħtu riżultati konkreti għall benefiċċju taċ ċittadini tagħna. Il-prioritajiet li kienu msemmija jirriflettu dawk li jixtiequ ċittadini fil-konsultazzjonijiet ta' ma' ċittadini u d dijalogi hekk der dawn id-dijalogi kellhom suċċess dawn l-aħħar sentejn u l-Prim Ministru tiegħi lbieraħ saħaq fuq kif il-konferenza tista' tkun opportunità biex nisimgħu l ċittadini ħalli nkunu f'pożizzjoni sabiex nilqaw l-istanijiet tagħhom aħjar. Aħna naħsbu din konferenza għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-politika tagħna fuq eh, medda twila ta' żmien ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għall-isfidi ta' issa jew tal-ġejjin aħna naħsbu li l-konferenza li għandna bħalissa għandha tkun eh, proċess inklusiv ħalli bekk ninkludu wkoll il-bilanċ interistituzzjonali. Apparti minn hekk l-istati membri għandhom ikunu involuti bl-istess mod mod naħseb li shared ownership hija verament xi ħaġa importanti. Membri onorevoli, il-Kunsill Ewropew saqsam lill-Presidenza biex jiddefinixxi pożizzjoni fuq il-kompożizzjoni u anke l funzjonament tal- ġejjini tal-Ewropa u biex fuq din il-bażi aħna naħdmu flimkien mal-Parlament Ewropew u mal-Kummissjoni. Aħna bdejna b'dan ix-xogħol nista' ngħidilkom illi l-ambaxxaturi ħajkollhom l-ewwel skambju llum u eh, fit-28 ta' eh, jannar aħna ħan niddiskutu din il-kwistjoni wkoll. Ġifieri ħan nisimgħu dibattitu eh, li ħasamlu hawnhekk u Qed nistennew bil-ħerqa illi inħarsu lejn il-parteċipazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni illi ħanalizzaw ukoll ġimgħa li ġejja. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa il-Viċi President tal-Kummissjoni Svizza Kjoġbok. Sur President, Segretarju tal-Istat Membri Onorevoli, huwa verament Eh, unura lija li qiegħda hawnhekk fil-qalba tad-demokrazija Ewropea sabiex niddiskutu l-ġejjini ta' l-Ewropa. Jiena bħala membru, ex membru naħseb tal-Parlament Ewropew verament nirrispetta il-Parlament Ewropew u issa qed nieħu gost li qiegħda hawnhekk fir-rwol tiegħi l-ġdid bħala Kummissar responsabbli għal Demokrazija u Demografija. Jiena naf kemm iċ-ċittadini huma importanti u aħna qegħdin nieħdu dawn id-deċiżjonijiet sabiex nibbenefikaw lilhom iżda mhux dejjem aħna jirnexxielna eh, naħdmu tajjeb u din hija xi ħaġa li aħna rridu narfuha issa wasal il-waqt li nisimgħu riċittadini ċittadini tagħna li nwieġbu l-mistoqsijiet tagħhom u nibnu ċertu fiduċja eh, magħhom ukoll. Jiena naħseb li din hija parti importanti ħafna tal-konferenza tal-ġejni tal-Ewropa u aħna ninsabu verament fument importanti fl-istorja Ewropea u din naffaċċaw verament ehm, mument importanti ħafna. Dan il-mument ħajkollu konsegwenzi mhux biss għalissa, stanka ġejjin naħseb li huwa responsabilità tagħna lkoll li naraw illi dan eh, din il-konferenza jkollha suċċess ejja nagħmel ħaġa ċara, ma nistgħux nġibu ruħna li kieku xejn ma nbidel il-politika ta' qabel ma dix taħdem iċ-ċittadini jixtiequ li aħna nisimgħuhom iktar u rridu nagħtuhom aħna il-feedback li għandhom bżonn il-kooperazzjoni u l-kuraġġ huwa verament importanti f'dan il-proċess aħna rridu nsibu soluzzjonijiet innovattivi ħalli demokrazija tagħna taħdem aħjar anke għall benefiċċju taċ ċittadini tagħna aħna dan irridu nagħmluh flimkien bejn il-Kummissjoni ġifieri Parlament u Kunsill naħseb li dikjarazzjoni konġunta bejn tliet istituzzjonijiet verament tista' tkun il-bidu tajjeb għal din is-sħubija. Iżda Jiena naħseb illi dan m'għandux jieqaf hawnhekk l-istati membri u l-parlamenti nazzjonali wkoll għandhom ikunu involuti l-kooperazzjoni ta' kulħadd verament ħadd tkun ta' kontribuzzjoni importanti ħafna ħalli bekk nilħu lil kull ċittadin anke lil dawk li mhux soltu jkunu f'kuntatt magħna aħna qed inserħu ħafna fuq il-parteċipazzjoni tal-Kumitat tar-Reġuni u tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali. Jiena ħdimt ħafna l qalbi ħafna il rwol tar reġuni bħala viċi president tal-Kummissjoni naħseb illi m'għandniex nieqfu għawek, eżis kollegi minħabba li dan huwa proċess miftuħ u nittama illi ħafna iktar ħajjissieħbu maħna f'dan il-konferenza. Hemm żewġ tendenzi marbuti ma' dan, wieħed marbut mal-dibattitu fuq il prioritajiet politiċi u l-aġenda diġitali u t-tieni ħaġa tindirizza wkoll kwistjonijiet istituzzjonali bħal pereżempju l-elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni u l-proċedura. Ir-rwol tal-Kummissjoni huwa ta' honest broker f'dan il-kuntest u naħseb illi aħna bħala medjatur verament ħa eh, besibna naħdmu mal-President saħna wkoll ħanoħorġu b'komunikazzjoni il-ġimgħa d-dieħla u din il-komunikazzjoni ħadd tkun kontribuzzjoni għal diskussjoni illi ħassir matul il-ġimgħat li ġejjin bejn l-istituzzjonijiet biex aħna ikollna għanijiet ukoll tal-konferenza dan ħajkun il-kontenut tad-dikjerazzjoni konġunta li jiena referejt għalija iktar kmieni u meta ħan diskutu dan kollu fit-28 ta' jannar nistgħu mbagħad ngħaddu għal fażi ta' wara ġifieri li nażlu d-data tal-bidu tal-konferenza fl-ewwel nofs tas-sena 2020 nittamaw u meta kieku eh, ikun l-aħjar ikun dakinhar 9 ta' Mejju li hija l-jum l u nista' wkoll diġà nara li ħajkun hemm lok għal iktar kooperazzjoni u naħseb illi hemm bżonn ukoll nifukaw iktar fuq relazzjonijiet Eh, interistituzzjonali. Il-kollega tiegħi Xefkovic jaħdem ħafna iktar fuq hekk ukoll. Jiena naħseb li intom pa rappreżentanti taċ ċittadini għandkom rwol kruċjali f'dan il-proċess u naħseb li rridu wkoll noqogħdu attenti ħalli ma nagħmlux predeterminazzjoni tar-riżultat ta' din il-konferenza jekk nagħmlu hekk ħa nikkawżaw iktar sara lid-demokrazija. Jiġifieri importanti illi ma jkollniex predeterminazzjoni jew noħorġu ġudizzju diġà minn issa nantiċipaw il-konklużjonijiet intom eh, u rejtu li taf dawni u naħseb li huwa importanti li inkebsu iktar eh, fiduċja fiħdan iċ-ċittadini tagħna fina u għal din raġuni jiena nafda fikom u naħseb li tajjeb li għadawek biex nisma' l-opinjonijiet tagħkom. Grazzi sa' wara li smajna lill kunsill u l-Kummissjoni qabel ma nisimgħu lill-Presidenti tal-Gruppi nixtieq li nikkummenta fuq bosta affarijiet minħabba li jenna ftit xhur li naħdmu fuq dan il-proġett tal-konferenza fuq il-ġejjini tal-Ewropa. Naturalment naħseb illi nista' ngħid li jiena kuntent ħafna li qed ikollna dan id-dibattitu llum illi l plenarja tal-Parlament Ewropew ħadd tivvota wkoll fuq ir-riżoluzzjoni illi ħatib tibda dan il-proċess. Kif tafu l-konferenza bdiet minħabba li l-Parlament Ewropew talaba xtaqa u l-President tal-Kummissjoni von der Leyen laqat it-talba tagħna wara l-elezzjonijiet Ewropej meta kien ċara l kulħadd li xi ftit mekkaniżmi mill-governance tal-governance ta' istituzzjonali għandhom ikunu analizzati u reveduti mill-ġdid u naħseb li hija l-opinjoni tal-Parlament Ewropew kollu kemm hu li din reviżjoni għandha ssir flimkien mal istituzzjonijiet nazzjonali iżda anke f'dan il-proċess fejn aħna nisimgħu liċ-ċittadini. Naħseb illi r riżoluzzjoni li dwarha ħanivvutaw fil-plenarja llum ħajkun il-bidu ta' staġun ġdid ta' riforma, mhux riforma predeterminata, iżda riforma illi ħatkun verament importanti li nibutaw qoddim minħabba illi għandna bżonn id-demokrazija taħdem tajjeb u għandna bżonn ukoll li d-demokrazija tkun xi ħaġa illi tinstab sibja ċittadini naħseb illi din tista' tkun verament fl-interess taċ-ċittadini Ewropej u anke għall-Unjoni Ewropea kollha għalhekk nixtiequ li dan il-proċess ikollu fil-qalba tiegħu iċ-ċittadini. Jiena naħseb illi llum għandna jum verament importanti. Il-politiċi kollha jaqblu illi hemm bżonn li niddjalogaw u nitkellmu wkoll anke mal-istituzzjonijiet l-oħrajn kollha Ewropej. Ħajkonna suċċess jekk l-istituzzjonijiet Ewropej ħajkunu pożizzjoni li jimxu flimkien. Nirringrazzjakom u nixtieq il-sa nistieden lill-President Manfred Weber, il-President tal-PPE, jekk jogħġbok. Sur President, eh, Signora Vice President, nasab li l-bidu tad diskussjoni tagħna fuq il-ġejjini tal-Ewropa għandu jkun fuq ir-riżultati tal-elezzjonijiet Ewropej is-sena li għaddiet. Naħseb illi kien hemm ħafna miljoni ta' nies li pparteċipaw f'din l-elezzjoni naħseb li dan juri li aħna l-ikbar demokrazija fl-Ewropa, ġifieri l-Ewropa jixtiequ jikkontribwixxu għal ġerjin tal-Ewropa. In-nies il-poplu Ewropew jafda fl-Ewropa. Issa rridu naraw jekk jekk in-nies iħossux li l-vot tagħhom jagħmel differenza u allura hemm bżonn li ntejbu l-affarijiet u l-għaxar snin li ġejjin għandna niddedikawhom biex aħna ntejbu u nsaħħu iktar demokrazija Ewropea aħna bħala grupp tal-PPE. L-iktar punt importanti huwa illi nħeġġu parteċipazzjoni ta' kulħadd ħalli bekk nisimgħu li ċittadini tagħna naraw x'inhuma l-idejat tagħhom u ninvolvhom iktar fil-proċess apparti minn hekk il-Parlament Ewropew irid imexxi l qudiem minħabba li aħna rappreżentanti ta' ċittadini qed nirrappreżentaw il-pajsaġġ politiku tal-Ewropa mill-perspettiva ġeografika u mill-perspettiva ta' kontenut politiku wkoll aħna parlament li verament nirrispettaw mandat ħieles ukoll b'mod pożittiv u dejjem huwa diffiċli għalija li aħna eh, nżommu li aħna bħala mexxejja tal-grupp il-grupp, l-grupp maqut meħabba li kulħadd għandu mandat ħieles u jista jesprim ruħu kif jixtieq aħna għandna wkoll Bosta nisan kamen naħat tal-Komissjoni li magħhom nistgħu naħdmu. Mill-qrib apparti minn hekk il-parteċipazzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali huma importanti ħafna u naqblu aħna fuq dan iżda il-setup parlamentari fi ħdan l-Unjoni Ewropea għalina hija xi ħaġa importanti ħafna mbagħad hemm struttura ta' ħidma wkoll u direzzjoni li rridu nimxu lejha. Jien naħseb li d-demokrazija hija bbażata fuq żewġ prinċipji fuq il-kandidati fuq il-programm. Jiena naħseb illi l-istess L-istess ħaġa tapplika kemm għall elezzjoni ta' sindku u anke għall għażla ta' kanċillier u anke għall għażla ta' President tal-Kummissjoni ġifi naħseb li d-dibattitu fuq il-konċett ta' spitzen kandidat wasal għal falliment. Naħseb li aħna minnaħat tal PPE nixtiequ li l proċess ta' spitzen kandidat issa jkun vinkolanti u tkun xi ħaġa li verament tkun marbuta mal-elezzjonijiet parlamentari Ewropej li jmiss. Jiena naħseb ukoll illi irridu naraw kif nistgħu nsaħħu drittijiet tal-partiti politiċi u drittijiet ta' din l-istituzzjoni tal-Parlament Ewropew u dritt tal-inizjattiva għall parlament Ewropew ukoll hekk kif għandhom il-parlamenti l-oħrajn naħseb li f'din id-direzzjoni rridu nimxu aħna li jkollna sistema aktar demokratika ħalli l-poplu Ewropew kun jista' jiddeċiedi din hija l-aħjar kura għal dan xettiċismu Ewropew. U apparti minn hekk ngħid aħna lesti biex nilqgħu l-isfidi ta' adapitada x'nistgħu nagħmlu aħna fil-kuntest ta' trattat li għandna bħalissa fis-seħħ u eh, naraw jekk hemmx bżonn ta' bidla dan huwa element ieħor li rridu niddiskutu fil-kuntest tal-ġejjini tal-Ewropa. Mela nibdew naħdmu llum u nibdew noħolmu ħolma ġdida l-Ewropa. Grazzi ħafna. Presidente Garcia Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Garcia Perez ikjoġbok għall-Partit Soċjalist Demokratiku. Grazzi ħafna sur President 9 ta' Mejju aħna ħan iċċelebraw 60 sena mid-dikjerazzjoni ta' Schumann illi ħolqot l-istituzzjoni ta' Ewropej. Jiena naħseb illi bdejna avventura politika fil-dinja u anke fl-istorja fejn kulħadd kien qed jiddeċiedi b'mod ħieles illi ħa jingħaqdu biex intejbu l-ħajja ta' ċittadini Ewropej. Iżda jiena naħseb illi Eh, ma setax, ma stajniex namlu hekk li kieku aħna ma beżajniex fuq is-solidarità. Issa wassal il-waqt li aħna nagħtu mbuttatura l qoddim ħalli verament aħna kun nistgħu niggarantixxu l-paċi fl-Ewropa u fid-dinja u aħna verament ntejbu l-ħajja taċ ċittadini tagħna. Llum qegħdin niffaċċjaw bosta sfidi ġodda, il-bidla tal-klima, digitalizzazzjoni, il-nuqqas ta' ugwaljanza bejn iċ-ċittadini, stanka nuqqas ta' rispett tal-istat ta' dritt u l-populizmu jiena naħseb li għandin raġuni din konferenza fuq tal-Ewropa hija opportunità unika li aħna ma nistgħux noqogħdu lura milli naħtfuha u naħseb l-importanti li aħna nindirizzaw dawn l-isfidi u importanti li aħna nisimgħu x'qegħdin eh, jgħidu l-ċittadini Ewropej ħankunu nafu x'inhuma eh, l-isfidi tagħhom. Jiena naħseb illi il-konferenza fuq il-ġejjini tal-Ewropa illi aħna konna qed niċċelebraw f'The Hague ukoll hija xi ħaġa importanti ħafna u konna bosta mezzi biex aħna niffaċilitaw il-partiċipazzjoni tas soċjetà ċivili u x-soċjalisti demokratiċi aħna nixtiequ illi l-konferenza ssevja ta' dialogu ta' veru maċ ċittadini ħalli bekk verament ikunu nistgħu naslu għal riżultati konkreti u nixtiequ li jkun hemm partiċipazzjoni sħiħa ta' bejn is-soċjetà eh, bejn is-soċjetajiet u anke E, naraw illi kull livell ta' rappreżentazzjoni ta' ċittadini jkun involut mill-livell lokali sal livell Ewropew. Minħabba li kulħadd jista' jikkontribwixxi, l-Ewropa ma tistax teżisti li kieku ma tinħasx f'kull f'kull raħal, f'kull belt Ewropea, f'kull reġun. U ġamon hekk inqal li aħna ma ħanix qegħdin hawnhekk biex e, naqdu l-pajjiżi biss, iżda naqdu l-ċittadini kollha flimkien. Jiena naħseb ukoll li forsi hemm min jaħseb li aħna l-Ewropej irridu nkunu iktar b'saħħitna u fil-kuntest ġeopolitiku aħna għandna bżonn li insaħħu l proġett tagħna u qegħdin hawnhekk biex noħolqu su rridu noħolqu komunità li hija iktar b'saħħitha għal din raġuni wasal il-waqt li niddefendu demokrazija Ewropea u rridu ntejbu aħna il-ħajja taċ-ċittadini tagħna għal ħafna u ħafna żmien aħna ma tajniex każ u traskurajna l-pilastru soċjali ma kienx hemm biżżejjed miżuri soċjali permettejna li jkun hemm inqas inqas ugwaljanza u iktar faqar u tajna iktar lokal populiżmu. Aħna rridu nagħtu passi iktar quddiem biex navvanzaw il-sitwazzjoni ta' ċittadini u aħna nexxinna wkoll indaħlu strumenti ġodda l-parteċipazzjoni ta' ċittadini sa dak li għamilna ma kienx biżżejjed naħseb li dwar il-ġejjini tal-Ewropa din il-konferenza ħadd tagħtina lok biex aħna jkollna diskussjoni iktar miftuħa nilqgħu ideat innovattivi wkoll li jistgħu jiddefinixxu l-Unjoni Ewropea. Aħna rridu rridu wkoll naraw eżattament kif ħatkun il-kampanja eh, elettorali tas-sena 2024. Naħseb illi bdejna eh, bdejna iwittu triq importanti wkoll u naħseb illi wasalna issa biex nkunu 28 pajjiż u bi biswit il-qalb aħna ħajkonna inselmu issa lil wieħed mill-pajjiżi tagħna li ħajorx mill-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb ukoll illi kellna eżerċizzju li verament kien meħtieġ u nixtieq illi nfakru lilna nfusna fuq dak kollu li jaqadna. Iżda fl-istess ħin niftakru wkoll li ġejjin huwa fidejna ma nistgħux aħna eh, ninsew li qegħdin nibnu l-Ewropa flimkien dan huwa d-destin tagħna lkoll. U bejnietna lkoll aħna rridu nwittu triq fl-imkien, is-Soċjalisti Demokratiċi minna ħatana ħanamlu minn kollox biex nirrealizzaw din il-ħolma Ewropea. Grazie. Eh, Presidente Xolos per il gruppo Renew Europe. Grazzi, issu Xolos. Kollegi, Aħna hawnhekk dejjem ngħidu li d-diversità fl-Ewropa hija importanti u għal darb'oħra rridu nurruh dan l-elezzjonijiet tal-Ewropa uruna li ċittadini jemnu f'Ewropa ma jridu waħda li tkun imġedda u il-tibdil irrit naraw li jiġu implikati jew jkunu parteċipi ċ-ċittadini għax l-Ewropa mhux qedem għall-elit ma qedem għall kull ċittadin. Konferenza tista' tkun ċans veru tajjeb jekk aħna nsibu l-kuraġġ biex noħorġu mill motta kif naħsbu għas-soltu u nagħtu l-kelma lill ċittadini anki bid-diversità tagħhom. Imma dan l-aħħar eh, snin isna ħriġna l-idea li l-Ewropa mhux qiegħda tisma li l-Ewropa qegħdem biex toħloq iktar trażin. Il-konferenza se tkun opportunità biex niftħu il-bibin beraħa ċittadini u Għalhekk aħna għazinna d-disa ta' Mejju biex innidwa il-konferenza. illi ċittadini jridu jkunu parteċipi b'mod regolari mhux darba kull ħames snin f'żmien l-elezzjonijiet. Ovvjament hemm ċertu stati membri li għadhom jinkwitaw għax jaħsbu li se jitilfu forsi responsabiltajiet li għandhom. Imma jien perswas il-demokrazija partiċipattiva u dik rappreżentattiva bil-proċess u proċess eh, tal-parlament huma komplementari u mhux imorru eh, f'direzzjoni opposta. Wasal iż-żmien li nġibu edeja ġodda biex ikonna istituzzjonijiet li jkunu iktar effiċjenti imma rridu nisimgħu l-istennijiet ta' dawk li veru jridu li l-Ewropa tkun il-post komuni tagħna, il-dar komuni tagħna. Ġifiri, mhux biss ġifiri nitkellmu fuq territorju jew kultura speċifika, ma verament l-Ewropa li taf tagħti u eh, tinqasam qed nikkommemoraw ukoll it-Trattat tal-Lisbona u anki dak li qegħdin nikkommemoraw hawnhekk mal-Brittaniċi fi Strasberg hawnhekk. Hemm bżonn li sindromu ta' din il-bużi Ewropea nimxu lil minna il-Parlament Ewropew ukoll għandu jkollu rwol għal f'din il-viżjoni ġdida għall-Ewropa. Grazzi ħafna. La parola hija Freund. Mela, Issa, sanaddi il l kelma l-Onorevoli Freund fissem il-Partit tal ħodwar Jekk jogħġbok. Sur President, jiena naħseb li d-dibattitu li qed nagħmlu illum huwa l-aħjar rigal li nistgħu nagħtu lil Nigel Farage għabel jitlaq l-aħħar plenarja tiegħu li aħna niddedikaw dan il-ħin l-iktar eh, ħin eh, li niddiskutu affarijiet serji għal dan is suġġettu ħasra li mhux qiegħed magħna illum huwa jitkellem fuq dan il-pjan federalist Però fl-aħħar mill-aħħar dan huwa proċess demokratiku huwa dibattitu miftuħ mhuwiex fuq ideoloġija antika. Solidarjetà hija ħafna aktar b'saħħitha mill-mibeda u anke l-kooperazzjoni hija ħafna iktar b'saħħitha minn nazzjonaliżmu. Eh, meta Nigel u l-giddiba ta' madwaru eh, iwasluna f'sitwazzjoni mwera aħna hemm bżonn illi nibdew dan il-dibattitu biex iwassal illi l-Ewropa tkun iktar b'saħħitha u iktar demokratika. Aħna naħsbu illi dak hemm bżonn eh, f'dan iż-żmien ta' kriżi klimatika, problemi bit-taxxa, fil-kwistjoni tal-Istati Uniti li m'għadix affitabli daqs qabel. Ir-risposta mhijiex l-egoizmu nazzjonali, imma rridu nikkoperaw. Għaliex inkella nispiċċaw weħidna żar u mingħajr seta il-proposta, il proposta tal-Parlament huma b'saħħithom huma bbażati wkoll fuq l-eżempji li lajna fl-Irlanda, per eżempju l-ambizzjoni ta' soċjetà ċivili u anka ta' ċittadini u flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali, istituzzjonijiet Ewropej u ikolli ngħid il-kollegi tiegħi eh, mill-SND u anke mill-PPE illi mhux biżejjed illi aħna nitkellmu mal-trade unions jew kalma negozji Ewropej, ma rridu ninkludu wkoll l-NGOs Ewropej f'dan l-istess dibattitu. Jiena naf illi jeżistu ċerta riski f'dan il-proġett li kollok dan id-dibattitu f'24 lingwa din il buzziqa ta' Brussell u forsi anka ma nwettqux ir-riformi li ċittadini din jistennew minna, pero l-iktar perikolu sar il-qasbis nippruvaw rajna illi fil-kriżi tal-euro tal-migrazzjoni illi dejjem neħlu meta l-integrazzjoni ma ssirx b'mod komplet. U għalhekk hemm bżonn illi aħna nwettqu l-affarijiet li nwedu, hemm bżonn li konna l u l-kompetenza biex nindirizzaw il-teddit tal-lum il-ġurnata rridu nwaqfu d-dominazzjoni tal-euroxettiċi u e, eh, nis simili u minn flok irridu nersqu dejjem iktar eh, viċi Repubblika Federali Ewropea. Grazzi ħafna issa sur Zanni fisem l-ID. Grazzi, President. Ina naħseb li kemm il-Parlament mill-bidu ta' din il-leġislatura anke l-Kummissjoni saħqu fuq l-organizzazzjoni ta' din il-konferenza juruna li Din se tkun pilastru tal-programm ta' ħames snin, pilastru tar-riformu tal-Unjoni Ewropea li ovvjament se jkun hemm riżultati differenti, imma kull partit u l-gruppi kollha qed jgħidu li hemm bżonna din il-konferenza. Imma Ma naħsibx li dan l-eżerċizzju se jkun biżejjed biex għall-istennijiet li qed jgħidulna ċittadini, speċjalment wara l-elezzjonijiet ta' Maġġu ta' Mejju. Għalundix li li jedunna li namlu dibattiti u ilhom snin li jitolbuna il-rimedji, l-azzjoni min-naħa tagħna ġifri problema politika li dawn l-istituzzjonijiet ma kienux kapaċi li jagħmlu l-politika li jagħtu risposti konkreti li ċittadini Ewropej f'dik il-problemi li qed jiffaċċjaw ċittadini llum il-kriżi ekonomika, is-sigurtà interna, l-immigrazzjoni, eh, suġġett li fl-opinjoni tiegħi laqas insibu fir-riżoluzzjoni tal-Parlament bħala suġġett u li ma nistgħux aħna nagħlqu għajnejna għalih Jina naħseb li dan eżerċizzju jista' jagħmel sens biss jekk qabel kull proposta jekk aħna nagħmlu l-autokritika fuq dak li mar żmerġ dawn l-aħħar snin, għax żbalji sari, żbalji gravi ħafna saru li irrendu l-Unjoni Ewropea kważi bla, bla poter xej fuq fix-xena internazzjonali U dan l-aħħar 20 sena rajna li l-istati saru iktar dajfa, l-kontinent tagħna sar iktar dajf, ċittadina tagħna saru iktar faqar. Jiġifieri ma jistax ikun li nkomplu nagħmlu eżerċizzju ta' marketing bil-paroli biss. Jien naħseb li l-għan huwa li nifmu fejn żbaljajna imma l-istituzzjonijiet anki sal-lum m'għadhom għamluwiex din l-autokritika jifmu kif għal l-edem ma kienx li noħol u stat federali, kif smajna u kol minnaħat tal-ħodor, ċittadini meta votaw dejjem qalu bil-kontra li rridu nibdow kollox mill-identità tagħna li nifmu li minar l-istati, nazzjonijiet ta' l-popoli tagħna l-Ewropa laqas biss tkun tista' teżisti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa il-Sur Legutko fisem li sijar. Grazzi ħafna, President. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ir-riżoluzzjoni illi se toħroġ minn dan il-Parlament. U l-punt prinċipali tiegħi huwa illi kollox f'din ir-riżoluzzjoni huwa ħażin. Kollox ħażin. Ħażin għaliex L-artiklu 48.4 eh, tal-TFU jgħid illi huwa l-Kunsill u mhux il-Parlament jew il-Kummissjoni li sta jsejjaħ konferenza bħal din. Għalhekk irridu għadu attenti dak li qed jgħid it-trattat irridu nifmu hawnhekk li aħna hawnhekk qed nagħmlu devjazzjoni minn dak li qed jgħidu t trattati u dak li jistipulaw. forsi il-mira tiġġustifika l-mezzi li aħna nużaw biex naslu lejn ir-riżultati tagħna ġifieri li aħna nkomplu ninjoraw hawnhekk dak li qed jgħidulna it-trattati, il-proċedura wkoll kienet disgrazzja eh, kien hemm anke gruppi li ma kinux inklużi fil-abbozzar u anke kien hemm ċertu manuvri fil-lista tal-votazzjoni kien hemm ħames gruppi illi ħejjew id-dokument mod sigrit u anka eskludew żewġ gruppi milli jkollhom xi forma ta' kontribut fl-abbozzar. Sinjuri, dan huwa dbabis, dan huwa eh, it-tirannija tal-maġġoranza huwa ħażin għaliex jgħat jgħati il-Parlament Ewropew dan ir-rwol ta' mexxej għad-detriment tal-Parlamenti Nazzjonali u anka l-leġittimità demokratika tal-parlamenti li hija ħafna ikbar minn tal-Parlament Ewropew. Because it gives it is wrong because it gives the ħażin għaliex eh, qegħdin natu is-saħħa il- ftit nies u mhux eh, dawk li għandhom il-maġġoranza huwa ħażin ukoll għaliex ir-riżultati huma predeterminati bħalma diġà smajna dalodu l-konferenza sempliċement qed titqies bħala xi ħaġa illi satati tagħti spinta għal punti li jmiss l-integrazzjoni Ewropea, il-proċess tal-ispizzan kandidat, il-listi transnazzjonali. U dan kollu sa jaħdem għad-detriment tal-istati membri, dan mhumiex konsultazzjonijiet, din farsa għaliex il-mira diġà hija speċifikata. U ma tiġ tkun intelligenti ħafna biex tifhem illi dan kollu se jkompli żid diviżjonijiet li diġà jeżistu fl-Ewropa li diġà huma ta' tħassib, m'għandniex inkunu sorpriżi b'dan għaliex eh, l-Ewropa dejjem kienet tajba ħafna biex toħloq eh, ċerta antagonija kontra, kontra n-nies. Grazie. Presidente Obri per il gruppo GUE. E signor Obri. Grazie ħafna President. Għal-iktar minn xar il-Franċiżi qegħdin jipprotestaw fit-toroq mħabbar il-pensjonijiet. Il-bieraħ hemm 1200 tabib u kol batu trata rizenja biex juru fl-ima stat għedin l isptarit fi Franza. Bat em l-austerita l-insibu fi trattat tal-Unjoni Ewropea. Ija edeja individualista fejn qed inkissru s-solidarità kollha. Il-konferenza fuq il-futur tal-Ewropa hemm bżonn tinbena fuq dan din it-talba għal-bidla imma x'insibu għanijiet u anki metodi ta' tal-antik. Qed nagħmlu biss cosmetic changes hawnhekk l-arkitettura kollha tal-Ewropa rridu nbidlu. Hemm bżonn ikunu koraġużi li ngħidu x'inhuma l-problemi u nbidlu t-trattati. Għaliex ma ngħidux li din konferenza se tkun eh, konferenza fuq il-mod ta' kif nbidlu trattati. Mbagħad fuq il-New Green Deal Nħorġu mill-kummerċiles, naraw li konna pazzo ta' solidarieta u sostenibla mux fuq il-kompetitivita. Eġifiri ma namlux dumping ġenerali fuq il-metodu dejjem l-istess. Il-parlament u mux il-kommissjoni għandatkom inta qoddim, il-parlament għandu jmexxi u l-fat li se jkun hemm żewġ persuni minn kull stat membru. Kif se jkun hemm parteċipazzjoni effettiva taċ ċittadini? Kif nistgħu aħna nerġgħu nirpu l-fiduċja taċ ċittadini? jekk ma jkonniex pereżempju xi forma ta' referendum jew proċedura simili. Għaliex se nkomplu il riżultati ħżina li ħarġu mill-konvenzjoni eh, tal-futur tal-Ewropa tal-2002 in-nies, iċ-ċittadini verament qed juru li mhumiex kontenti. L-istituzzjonijiet ma ma jriduhomx jaħdmu kif qed jaħdmu. Il-konferenza fuq il-futur tal-Ewropa għalhekk se tkun fjask qabel tibda. Iċ-ċittadini Ewropej iridu jixirqilhom ħafna aħjar għal poplu għal pjaneta hemm bżonn li jkollna proċess parteċipazzjoni. Ma jistax ikun li verament ukoll nitilfu dan iċ-ċans lejn proġett Ewropew li jagħmel sens. Poli Castaldo, prego. Issa fisem nonna li sur Castaldo. Presidente. President din is-sena se jkollna ċans biex nerġgħu jkollna dibattitu serju aħna li jilna nsaqsu għalih għal dawn l-aħħar snin wara il-Brexit li se tħalli toma qarsa tajjeb li mhux biss niddiskutu ma narawx jkunu l-ambizzjonijiet il-pilastru soċjali, il-solidarjetà fuq il-tema tal-immigrazzjoni, kooperazzjoni msaħħa biex verament ma nħallux l-Ewropa li kollha li timxi passi differenti anki id-dritt ta' inizjattiva tal-Parlament tagħna huwa punt importanti ċittadini jridu jkunu huma il-protagonisti ta' dan il-proċess. Aħna rridu nkunu minn ta' net li niddefendu l idea tagħhom, il-ħolm tagħhom. Din il-konferenza ma jistax ikun biex eżerċizzju tas-soltu ta' kosmetiku il-konsegwenza tal-inerzja tagħna in-nies jibżaw im'għandhom tama, għandhom ċertu wkoll rabja u aħna għandna responsabilità biex inwiġbu l-istennijiet tagħhom. Adesso naturalmente pota. Grazzi issa smajna mill-gruppi politiċi. U ovvjament tistgħu tużaw ukoll il-blue card infakarkom, però issa ngħaddi għall-onorevoli Rangel. Grazzi President. Konsil Kummissjoni, 10 snin wara t trattat ta' Lisbona sa wasal il-ħin biex aħna nippreparaw l-Unjoni għal 10 snin li jmiss. Għalhekk hemm bżonn ta' eżerċizzju anke dibattitu eh, b'saħħtu biex aħna nħejju l-istituzzjonijiet tagħna kif ukoll l-Unjoni għall isfidi tal-futur. Dan huwa l-ambitu anka l-ġustifikazzjoni għalfejn għandna norganizzaw din il-konferenza. X'inhu differenti issa? Rridu nippreparaw u anka nużaw il-ħiliet u l-odda kollha li għandna sabiex aħna ninkludu koll iċ-ċittadini f'dan id-dibattitu. Dan huwa element li aħna nsejħu demokrazija parteċipattiva, però dun għadu attenti ma rridux inħaltu dan il kunċett ma' demokrazija eh, rappreżentattiva għaliex fuq waħda, fuq naħa qegħdin mm, aħna nagħmlu dan id-dialogu maċ ċittadini u norbtuhom fl-istess dibattitu tagħna u l-element li jħorru aktar marbut ma' rappreżentazzjoni. Eh, il-wirt li aħna għandna mill-demokrazija tal-istat ta' dritt tagħna. Dawn affarijiet idu jibqgħu separati jekk hemm bżonn li aħna nersqu lejn dan il-proġett forsi b'tali mod illi nużaw il-kontribut kollu li jagħtuna l ċittadini Jiena nitama illi għall-ewwel darba ikonna proċess ta' riforma tal-Unjoni Ewropea fejn iċ-ċittadini huma verament eh, fejn aħna nisimgħuhom u fejn l-opinjoni tagħhom ukoll tingħata valur. Grazzi il-Signora Bischoff zawx żewġ minuti u nofs. Dawn l-aħħar snin Kien hemm ħafna dibattiti fuq il-kriżijiet, fuq il-Brexit, fuq il-populiżmu, fuq xettiċiżmu kontra l-Ewropa u mhux hawnhekk biss. Il-fatt li parteċipaw ħafna iktar nies fil-elezzjonijiet parlamentari Ewropej f'Mejju tas-sena li għaddiet naħseb kien l-ewwel pass barra minn dawn il-kriżijiet u naħseb li qegħdin naraw illi ċ-ċittadini huma interessati fl-Ewropa u li ma jixtiequx jitraskuraw iżda fl-istess ħin xtaqu li jkollna Ewropa li taħdem aħjar li m'għandniex ikollna Eh, sistema fejn kun hemm parteċipazzjoni awtomatika tal-mnata ċittadini żdawrew illi ċittadini li sal jixtiequ l-affarijiet jinbidlu, jixtiequ li jkollna Ewropa li taħdem iktar, jixtiequ li jkun hemm Ewropa illi verament tipproteġihom għal din ir-raġuni huwa importanti ħafna li permezz ta' din il-konferenza aħna nħarsu l qudiem lejn il-ġejjini illi nibdlu ċertu affarijiet iżda dan jista' jirnexxina nagħmluh biss jekk aħna ħankunu verament kuraġġużi u naħseb il ma nistawx nħarsu lejha di bħala xi ħaġa ta' rutina jew xi ħaġa business as usual aħna rridu verament ikollna l-kuraġġ illi nisimgħu li ċittadini u anke nidbetu minn dak li jgħat jenat hawnhekk kun orbu iktar lejn iċ-ċittadini lejn dawk li huma edha, li dawk li huma qegħdin eh, jħossuhom dubjużi fuq l-Ewropa. U għadraġuni raġuni huwa importanti ħafna li ċ-ċittadini Ewropej mill aħna nejdu eh, aħna ngħidulhom mhux iva jew le il-datom l-opportunità li jgħidu iva jew la meta l-affarijiet ikunu diġà għaddew, jiena naħseb illi għal din raġuni din konferenza fuq ġejn tal-Ewropa hija opportunità importanti ħafna għandna plenarja interistituzzjonali hawnhekk permezz din il-konferenza fejn rappreżentanti tas-soċjetà ċivili verament ikunu jistgħu Eh, ikunu rappresentati, iżda għandna l-Kumitat ta' Reġuni wkoll. Għandna bżonn is-sindki, għandna bżonn l-mexxejja tar reġuni ħalli b'hekk dan id-dibattitu verament jinħass u jipparteċipaw fih ċittadini għal din raġuni jiena kontenta ħafna u nixtieq nappella li aħna nkunu koraġġużi qalbina biżżejjed biex nitbedu mill-proċeduri tas-soltu u nagħmlu xi ħaġa ġdida biex ikollna eh, Ewropa li tkun iktar effettiva, iktar kapaċi tieħu azzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Verhofstadt ta' 3 minuti. Mela. Konklużjoni komuni għall-ewwel darba u naħseb 20 sena wara l-bidu tal-konvenzjoni it-tliet istituzzjonijiet qed jerġgħu jaqblu fuq il-bżonn ta' riforma fil-ċerta dettal tal-Unjoni Ewropea u din biss ukoll hija xi ħaġa importanti ħafna għaliex huwa 20 sena wara l-bidu tal-konvenzjoni preċedenti għall-ewwel darba dawn it-tliet istituzzjonijiet waslu fi qbil u jiena mhux ħammur kontra jew inkella niddebatti eh, ma' sur Legutko x'laqas biss baqa' hawnhekk Però ir-raġuni għalfejn aħna rridu din il-konferenza hija għaliex jeżistu problemi li qegħdin narfu li jeżistu fl-Unjoni Ewropea. Meta jkollok il-Brexit, pajjiż kbir li se jitlaq mill-Unjoni Ewropea diffiċli tgħid eh, proset le hija problema. Problema meta pajjiż kbir jiddeċidi li jitlaq mill-Unjoni Ewropea meta ħames snin wara l-kriżi tal-migrazzjoni għad manniex riforma ta' Dublin għandna problema fl-Unjoni Ewropea. Għaxar snin wara illi kanna l-kriżi finanzjara xortat m'għandniex l-Unjoni Bankarja fl-Unjoni Ewropea għandna problema. Meta r Russi u l-Amerikani qegħdin jiddeċidu kollox fil-viċinat tagħna, fis-Sirja, fil-Libja, fl-Ukrajina. Mela għandna problema hemm ukoll. Infatti, ir-realtà hija li aħna fit-teatru eh, eh, internazzjonali maħniex rispettati, aħna niġu, anzi, jgħidulna x'namlu jgħidilna Erdogan, jgħidulna Ċiniżi, U għalhekk hemm bżonn li aħna nirriformaw l-Ewropa. Mm, ma nistgħux nassumu li kollox sa jimxi tajjeb, id-dinja ta' għada hija mm, differenti l-influenza tar Russja, taċ ċina. Aħna rridu niddefendu l-Ewropa fejn eh, u li u anka u li tulidna jistgħu jibqgħu jgħixu. U għalhekk hemm bżonn illi nużaw mezzi u metodi ġodda eh, għaliex qabel adottajna proċedura top down fil-konvenzjoni li għaddiet u naħseb li eh, irridu nimxu eżattament bil-kontra nibdew mill-qieħ u mbagħad nimxu il fuq nibdew miċ-ċittadini u mbagħad inkomplu mixin il fuq ħalli aħna wara il-ġenerazzjoni ta' Monew ta' Schumann u skol Mitterrand hemm bżonn illi konna t-tielet viżjoni illi torbot fuq dak li bnew ta' qabilna fuq il-viżjoni tagħhom ukoll u l-kuraġġ tagħhom. Sur Verhofstadt għandek żewġ talbi tal-Blue Card, Sur Rowland u kollega ieħor inti taċċetta. Sur Rowland, Iva, l-lum verament fortunat. Iva, Iva, inħossni fortunat ħafna meta jkun hawn inti, Sinjora President. Sur Verhofstadt, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-futur ta' l-Ewropa u naħseb wieħed mill-tħassib prinċipali huwa il-dipendenza fuq eh, l-għadu ġeopolitiku tiegħek, russja Putin. Għajm minn Nord Stream 2, dan il-proġett li eh, wasal fit-tmiem wara il-firma fil- Danimarka, inti taqbel illi l-Unjoni Ewropea ma tistax tkun indipendenti f'termini ta' enerġija meta tqis proġett bħal dan, sur mina inti għandek mistoqsija wkoll. Sur Verhofstadt, inti qed illi tixtieq ikonna dan l-approċċ bottom up u qed jinstamaw ċerta affarijiet illi hemm ċerta partiti illi diġà hemm qbil fuq mesa jmexxija din il-konferenza u inti semmejt ukoll inti tista' tgħidilna jekk dawn l-jdut humiex vera u jekk il-konferenza għandix tiddeċiedi min sa jmexxija. Seems to be a good idea naħseb eh, eh, idea tajba kieku jkollna proċess demokratiku anka nistgħu ngħidu ċ-ċittadini jivvutaw. Forsi sur Sassoli jista' jorganizza din il-proċedura u forsi jiena nkun kandidat għal din il-pożizzjoni. U il-kollega tiegħi nixtieq ngħidlu iva, il-punt ta' Norsi huwa importanti, però xin il-prova hawnhekk hija prova ta' nuqqas ta' autonomija tal-Unjoni Ewropea, ma nix komunità tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea, u nuqqas ta' Ewropa għal darboħara Bżon li konna l-komunità enerġetika illi għanna bżon u mill-aktar fis possibli. Grazzi ħafna l-kelim li jmiss, is-sur Alert. Thank you very much. Eh, grazzi ħafna. Jena, marriċ nitkellem biss fuq il-problemi, ma anka fuq l-opportunitajiet u soluzzjonijiet. Din il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa huwa eżerċizzju demokratiku f'waqtu bħal smajna jekk il-Brexit eh, għamlet xi ħaġa kienet illi naqset l-aġenda tal-Unjoni Ewropea dawn huma valuri illi li aħna nirrispett il-valuri Ewropej aħna nirrispettawhom ħafna fl-Iskozja u bħalissa aħna ninsabu taħt attakk populista. Jew nimxu l qudiem jew inkella ħana nimxu lura. Din il-konferenza hija pass il qudiem għall istati membri kollha inkluż għal ehm, l-istati membri tal-futur u l-Iskozja hija membru futur tal-Unjoni Ewropea, m'hemmx dubju dwar dan. Nibdew l-Iskozja mbagħad il-Complementary Unit sa jagħmlu bħalna. Aħna edna fil-passat li aħna inħarsu lejn l-Iskozja l idea ta' ċivilizzazzjoni, xi ħaġa li aħna nedejna fl-Iskozja hija illi nippermettu l-parteċipazzjoni demokratika tal-Iskozja ġejjin minn fejn ġejjin anke n-nazzjonalità tagħhom ma jimpurtax. U għalhekk tajjeb illi aħna nagħmlu l-istess eh, f'din il-konferenza tal-Ewropa mhux biss iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U il- model futur tal-Iskotja huwa bbażat fuq dak tal-Unjoni Ewropea u aħna ħerqanin biex inkunu eh, stat membru il qudiem eh, fl-Unjoni Ewropea. Grazzi, Sur Beck għal żewġ minuti nofs. Grazzi ħafna. President, fis-sena 2000 l-Unjoni Ewropea nedit l-aġenda ta' Lisbona dan biex l-Unjoni Ewropea tkun eh, l-iktar attur kompetittiv u kompetittiv u anka ibbażat fuq l-arfin sal-2010. Meta waslet din is-sena tal-2010 referenzi għal din l-aġenda bdew jitneħħew mill-sit tal-Unjoni Ewropea u l-pjan mbagħad beda jsemmi s-sena 2020. U issa waslet is-sena 2020 u l-iktar ehm, ekonomija kompetittiva ehm, forsi koll Ija u koll istess ekonomija illi għanda l-iktar ta' xioljien, u anka ehm, mandiċt tkabbir oli apart il-Ġappun il-data ekonomika hija ħafna qar ukoll għal pajjiżi tal-euro u għal min ma daħalx fl-euro li huwa iktar sensibbli is-sitwazzjoni forsi mhux daqshekk kera. Hawnhekk qegħdin nipproponu din il-konferenza dwar futur tal-Ewropa biex l-Ewropa tkun iktar demokratika. Il-President tal-Kummissjoni titkellem dwar iċ-ċittadini u l-importanza tagħhom, però tkompli titkellem fuq il ftejim il-ġdid, l-European Green Deal u anka taxxi iktar għoljien meta ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fuq il-tibdil klimatiku huwa wieħed żgħir hija wkoll qiegħda titkellem favur Eh, iktar immigrazzjoni mhux Ewropea biex l-Ewropa anzi tnaqqas l-element Ewropew tagħha. Dan mhux affarijiet li ddeċiedu il ċittadin Ewropej. Eh, Freud kien jitkellem dwar il-Mart u biex aħna meta aħna nħarsu lejn il-Mart u problemi minn flok inħarsu lejn ir-realtà. U l-istess edin namlu għawnek, il-pazjent jiprofa jibqa marit minn flok jiprofa jimur għall-aħjar. Dik hija dinjanjozi li nista nati għall-Ewropa meta dan it-teddit ekonomiku. L-Ewropa qed tażel overdose narkotika għal iktar integrazzjoni biex tkompli taħrab mir-realtà, vaganza dewwiema mir-realtà. Hekk trid l-Ewropa.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 Unjoni Ewropea jekk aħna nażlu mekkaniżmu ta' kooperazzjoni differenti, però m'hemmx dubju illi din id-distinzjoni jridu nżomuha f'moħħna però xorta rridu naħsbu dwar il-futur ta' l-Ewropa u tal-Unjoni Ewropea dan id-dibattitu huwa wieħed neċessarju għaliex forsi ċerta ħassiba daqsxejn iktar konservattivi qegħdin jgħidu li ċivilizzazzjoni Ewropea qiegħda f'punt deċisiv jew qed tirriskja li ta' lura. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn riforma. Aħna favur dibattitu miftuħ u ma nistawx nassumu ċerta tibdil minn issa, ma rridux naqsmu noħolqu distinzjoni bejn Ewropej tajbin u dawk ħażiena, naqblu wkoll illi d-dibattitu fuq il-futur tal-Ewropa għandu jinvolvi l-Ewropej stess, però nafu illi memx spazju pubbliku Ewropew wieħed singolu, allura dan għandu jsir fuq livell nazzjonali minflok. Il-konsultazzjonijiet mal- ċittadini għandhom jitqisu bħala konsultazzjonijiet u ejjew niftakru li hemm ukoll regolamenti fit-trattati. Issa is-Sur Scholz. Frau Präsidentin. Grazzi ħafna, Signor President. Il-Kummissjoni Eh, qed tagħti wkoll rwol lill-Parlament Ewropew rwol ta' tmexxija. U naħseb li din xi ħaġa tajba u bir-riżoluzzjoni tal-lum għandna l-Parlament il-Kunsill u l-Kummissjoni li qegħdin jinfetħu għal pubbliku fl-Ewropa biex joħorġu bi proposta konkreta ħalli naraw kif nistgħu nibdew blanijiet il-metodi differenti kollha nibdew flimkien maċ ċittadini iwittu triq għall-politika fl-Ewropa b'mod aħjar ukoll ħalli nelbu l-problemi tal-ġejjini. Aħna bil-parteċipazzjoni iktar qawwija ta' ċittadini fl-aħħar elezzjonijiet Ewropej, aħna rajna ħadna l-messaġġ ukoll li ċittadini speċjalment iż żaza jinteressaw eh, l-Ewropa t'interessahom u aħna nixtieq issa mingħajr iktar dubji nwittu itri għal ġejjieni. Rridu nvolvuhom f'dan id-dialogu permanenti. Vera tajjeb li jkollna konferenza fuq il-ġejjini tal-Unjoni Ewropea għax dan ifisser li ċittadini rridu eh, nisimgħu x-xewqat u l-istennijiet tagħhom aħna rridu naraw li huma jiddeċidu li ma suġġetti aħna għandna niddiskutu li ma eh, suġġetti dwarhom aħna rridu noħorġu bi strateġija ġdida fuq il-livell nazzjonali fuq il-livell Ewropew ukoll u dan isir b'mod solidari wkoll u eżis kollegi rappreżentanti tal-ID intom tibżgħu mill-ċittadini illi ħajaħdmu b'mod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 Għamlek għedin nitkellmu fuq il-futur tal-Ewropa, il-futur tal-Unjoni Ewropea. il-monopolju li kellna matul l-ħar snin, il-tensjonijiet tal-Brexit, il-kriżijiet oħrajn, anke tal-kapital, illi taffetwa wkoll l-Unjoni Ewropea u min-naħa l-oħra naraw illi Iċ-ċittadini, speċjalment iż-żgħażagħ m'għadhomx jemmnu f'dan il-proġett. L-idea hija li naħdmu għabbażi tal-opinjonijiet tal-ċittadini. Però l-Unjoni Ewropea mhux ħadd inbidel dawk li huma fuq l-min estrem qed ikomplu bl-aġenda tagħhom, id-drittijiet tal-bniedem se jkomplu mhux ħajkun hemm eh, rispett għalihom għandna bżonn Ewropa iktar soċjali. Jiena naħseb illi hawnhekk qegħdin nitkellmu aħna fuq proċess ta' paċi wara l gwerra aħna l-unika ġenerazzjoni li ma batejnx minħabba l-gwerra u ġenerazzjoni ukoll ma nsejniex il-gwerra, jiena naħseb li dan il-proċess ta' paċi iżda qisu qiegħed jersaq lura, jiena naħseb li l-Ewropa kienet ħolma u issa qisha realtà li mhijiex sodisfaċenti hemm bżonn li nerġgħu nibnu din il-ħolma u naraw illi l-ċittadini jistgħu jkomplu joħolmu u biex nagħmlu hekk iżda aħna għandna bżonn illi Natu l-ċittadini l-impressjoni illi huma qegħdin qrib tagħna, ċittadini ivvotawna aħna matul kampanja elettorali konna qegħdin inkelmu l-ċittadini u aħna stess ċittadini u nafu eżattament x'qegħdin nagħmlu hekk fil-Parlament Ewropew, ġifieri nirrappreżentaw lil ċittadini u aħna assembleja parallela għall parlamenti nazzjonali ġifiri aħna għawek b'mod mażuli b'mod leġitmu, aħna nixtiequ li jkollna politiċi li verament jemnu fuq eh, Ewropa eh, fuq il-fatt li jemnu illi flimkien nistgħu nkunu aħjar u li jemnu f'Ewropa federali aħna rridu naraw eżattament fejn lej fejn eh, l direzzjoni ħanimxu aħna rridu naraw f'liema Ewropa aħna nemnu u mhux li ma tibta Ewropa qed noħolmu bija. Grazzi. Gonzalez Pons, there is a blue card request. Mr. Gonzalez Pons.